ta' Filip de Baker beffett mis-7 ta' settembru 2011 ta' Augza Lustra beffet mit-13 ta' settembru 2011 kif ukoll ta' Mikael Gustafsson beffet mit-22 ta' settembru 2011. U għalhekk jiena nipproponi li nikkonfermaw il-validità tal-mandati. Għandkom xi kumenti? Ma jidirx li għal-kas għal daqstant il-validità ta' dawn il-mandati hija ikkonfermata. Nagħtu merħba lil dawn il-kollegi il-ġodda.